il-President irċieva mill-Gua e NGL eh, nominazzjoni għazubija f'komitat. Il-nominazzjoni se tiġi notata fil-minuti tal-lum u jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet sakemm jiġu sottometti sottomessi il-minuti allura tkun adottata.